il-President tal-Parlament irċieva mingħand il-PPE proposta biex Sur Francis Amid Dimek jiġi maħtur membru tad delegazzjoni għar relazzjoni mal-pajjiżi tal-Maghreb, il-pajjiżi jarbin. Għaw xi oġġezzjoni? M'hemmx. Mela, f'dak il-każ il-ħatra hija approvata.